taqsam informazzjoni hija dejjem responsabilità tat-tabib u hawnhekk m'għandniex nindaħlu f'dan punt. Grazie, la diskussjoni. Grazie ħafna. Nalqu għal daqstant din id-diskussjoni. Il-votazzjoni nagħmlu għal erba' f'nofsinhar. L'ordine del giorno reca la relazione. Issa l-agenda titlobna diskussjoni fuq il-rapport Evans limitazzjoni tal-użu ta' ċerti sostanzi perikolużi fit-tamir elettriku elettroniku. Nibdew id-dibattitu billi natu il-kelma l rapporter għal erba' minuti issu Evans. Thank you, President, President uh, Commissioners. I will... Signor President, Kommissarju, kollegi, xaqna ringrazzja li l-kollegi kollha li jagħmlu dan l-ewwel qari possibbli u ftejma l-ewwel qari possibbli, speċjalment ix rapporters, il-Kommissjoni Ewropea u anka l-Presidenzi ta' Spanja u Belġu kif ukoll il-Kumitat Ambientali u l-Grupp Staff u l-Assistenti. Il-ħaqna ftejm wara ħafna xogħol ibes u kostruttiv fuq kompromessi diffiċli sabiex npoġġu da diskussjoni fil-kontest miljoni ta' <clears throat> tamir elettroniku eh, u elettriku jinbih kull sena fl-Unjoni Ewropea fl-mija minnu apparat eh, domestiku u anka apparat tal-IT. Billi tassu qed ikompli ikber, saru ukoll l-aktar skart li qed jikber fl-Ewropa li ħaj jizdit għal 2.3 miljon tonnellata sal-2020 U dini hija ħaġa komplessa ħafna fejn inkludu kol sustanzi perikolużi. L-ġerarkija tagħmel prevenzjoni tal-iskart l-ewwel priorità jfisser li sustanzi perikolużi neħħom fi prodotti li prevenu pre ċew li eh, jumma ta' teddida s-saxħa jew għall-ambjent. Il-Kommissjoni taħseb il-direttiva preżenti waslet għal tnaqis ta' 100.000 tunnellata ta' ċertu heavy metals u żewġ gruppi ta' retardants li ma daħlux fil-stream tal-iskart u bekk ma kontaminawx l-ambjent. Roza kol stabilit standard u bżonn kjari fiċi sabiex ikon responsabilta aktar qawwija permezz dar rika sabiex niżguraw illi liġi aktar ambizjuża tkun adottata. Jiena nemmen li tejjibna id-direttiva preżenti b'numru ta' modi differenti. Issa għandna metodoloġija ċara bi kriterji sabiex niddeċidu fuq restrizzjonijiet ġodda komplementari u indipendenti mill-riċ. L-ambitu twessa sabiex ninkludu kull tamir elettroniku elettriku fiż-żmien ta' 8 snin, sakemm ma jkunx esklus speċifikament, sa jkun hemm reviżjoni għal esklusjonijiet ulterjuri fi żmien ta' 3 snin flimkien ma' eżaminazzjoni ta' tlet prominated retarded identifikati bħala priorità. Eżenzjonijiet limitati jistaw jingħataw għabbażi ta' kriterji ċari u u skadenzi ta' applikazzjoni non materjali se jkunu analizzati b'mod speċifiku reviżjonijiet fil-ġejjini fuq restrizzjonijiet. Fid-dawl tal-ambizjoniet tiegħi fir-rapport membri żgur mhumiex sorpriżi li jiena m'iniex sodisfatt tal kollox bir-riżultat aħħari. Id-direttiva Roz ġejt mfassla sabiex nindirizza l-problemi speċifiċi ta' waste stream speċifiku. Naħseb illi tlifna l-opportunità illi nimxu l-qoddim mod sostanzjali billi nżidu aktar restrizzjonijiet. Imma eh, saħħaħna l-identità u saħħaħna anka proposta tal-Komissjoni b'ħafna modi. Fuq il-correlation tables, aħna nappoġġaw u grupp tiegħi jappoġġa li nagħmlu dan obbligatorju għall-Istati membri imma din hija kwistjoni orizzontali li taffettwa l-leġislazzjoni Ewropea kollha u ma tistax tiġi solvuta f'dan id-dossier biss biex insibu soluzzjoni proponejna emenda 105 il-adottajna eh, fejn nsejħu l-Kommissjoni sabiex taġixxi fuq il-pratika tal-Stati membri sabiex jiprovdu correlation tables u kif dan jaffetwa xogħol tal-Kommissjoni minn flok ninsistu fuq tables eh, obbligatorji. Dan itina stampa aktar ċara għad-dibattitu fil-ġejjini. Fil-qosor, inexxina nsaxħu proposta mhux ambizjuża vaga, froz ġdida illi ħat provdi protezzjoni aħjara s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent issa u fil-futur qarib. Grazzi. Grazie per la Commissione, la parola alla signora Damanaki. Grazie ħafna il-Kommissarju Damanaki. Grazzi ħafna, Sinra President. Is-Sur Potoċnik, responsabbli għal dan id-dossier qiegħed miħaj, imma se jkollu joqgħod kwiet minħabba li għandu xi problemi bi meħ u naf li kienet jaħdem fuq dan id-dossier għal żmien twil. għal se nagħmel għamel laħjem mot possibbli sabiex nkun il-vuċi il illum. Sinra President, Onorevoli Membru tal-Parlament Ewropew, ninsabu fuq l-adba ta' ftehim l-għalli fuq il-rikas ta' direttiva fuq restrizzjoni ta' tal-tamin elettroniku u elettriku u l-deti varos ma konniex nilqu dan il-punt li ma kienx għax xogħol sewi tal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni jekk importanti. Xtaqt nirringrazzja u nifraħ li rapporter il-Sinjura Jill Evans u anka l-Komitat tal-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sigurta' tal-li kella xogħol eċċellenti li sar fuq din il-proposta. Ross mill-adozzjoni tiegħu fl-2003 kien biċċa leġiżlazzjoni ta' suċċess illi waqfet eluf ta' tonnellati ta' sostanzi projbiti milli jintremew u li jispiċċaw fl-ambjent. Waslet sabiex ikonna tibdil importanti fil- tfassil anka d-design ta' prodotti elettroniċi madwar id-dinja pajjiżi oħrajn inklużi il-partners prinċipali tal-Unjoni Ewropea segwew l-eżempju tagħna u anka faslu l-ġizlazzjoni simili. Qed nużaw ħafna iktar ta' mill elettroniku elettriku li jinkludi rizorsi tal-metal, computer pereżempju, jinkludi iktar minn 60 materja prima. Pala medja, Kull ċittadin Ewropew jipproduċi 25 kg ta' skart elettroniku fis-sena. Dan din il-liġi tiżgura li prodotti elettroniċi jkunu ħilsa minn sustanzi perikolużi u se jagħmlu eh, din il-waste stream waħda aktar faċli jkun hemm trattament għalija. Din il-liġi se kontribwixxi wkoll sabiex l-Unjoni Ewropea tkun iktar effiċjenti dak xansa riżorsi anke fid-dawl tal-istrateġija 2020. Madan kollu, l-industrija u l-Istati membri irrapportaw il-riskju ta' implementazzjoni inefficienti u adekwata u inforzar tal-liġi li status quo mhuwiex biżejjed kamma protezzjoni tal-ambjent imma wkoll f'termini tal-ħolqien tal-level playing field fih dan l-Unjoni Ewropea. Għadda sant huwa importanti li din il-liġi tkun iċċarata u streamlined. L-element prinċipali għal-Kommissjoni li nizgura għal-linjament marriċ ma benefiċċju reali għall-ambjent e, jinkiseb biss jekk il-liġi tkun implementata kif suppost u tkun e, introdotta fuq level nazzjonali nittama li l-kondizjoni ġodda tal-qafas għal marketing tal-prodotti f'din il-liġi se jtejjeb is-sitwazzjoni. Barra minn hekk direttiva u l-ambizjoni ambientali titjib grazzi għall-estensjoni ta' kopertura tal-prodott l-ewwel permezz tal-żewġ kategoriji l-ġodda, medical devices u monitoraċ u strumenti ta' kontrol u fit minn snin eh, anka fuq il-prodotti elettriċi. Trasseħ tal-ambitu jibwassal l-iktar benefiċi ambientali, ovvjament operaturi ekonomiċi għandhom ikollu biżżejjed ħin sabiex jadottaw u ukoll eh, kull tibdil għandu jkun ibbażat fuq informazzjoni solida. Għal daqstant? Il-Kommissjoni ħat revedi il tibdil meta paragonata mal-liġi preżenti li sissa ma ġewx eh, evalutati. Il-Kommissjoni għal daqstan tixtieq tiċċara l-kwistjoni billi tagħmel żewġ dikjerazzjonijiet. L-ewwel dwar l-ambitu il-Komissjoni tinterpreta illi wara artiklu 2a wieħed a Waqt il-periodu ta' tranzizjoni ta' 8 snin, stati membri huma obbligati li jippermettu mili kun barra mill-ambitu ta' direttiva 95-2002 tal imma li tkun kopertura mid direttiva l-ġdida sabiex inkom komplet tkun disponibli fuq is-suq. Et-tieni fuq il-reviżjoni anke skont artiklu 19, 19 Il-Kommissjoni għandha l-intenzjoni li mhux wara tliet snin mill-dħol fis seħħ tal-direttiva kien hemm valutazzjoni tal-impatt fukat fuq il-tibdil fl-ambitu. Din revizjoni tista' twassal la sitwazzjoni fil-Kummissjoni tagħmel proposta leġislattiva skont id-dritt tagħha ta' inizjattiva ta' leġislazzjoni fih dan it-trattati. Nixtieq ukoll nagħmlu dawn id-dikjerazzjonijiet fuq in-nanomaterials. Nistaw ninnotaw li xogħol lejn definizzjoni komuni fuq nanomaterials għadha għaddejja fejn dan il komissjoni Għanna l-intenzjoni nadottaw rikomandazzjoni fuq definizzjoni komuni bħal din għal settur leġislativi kolla fil ġajjeni il t tikkonsidra li l dispozizjoni rost kopri forum differenti inklużi nanoforms. forms ta' sustanzi illi fil-preżent huma projbiti u anke dawk illi fil-ġejjieni se jkunu soġġetti għal riviżjoni proprjetarja kontros. Finalment il-Kommissjoni wkoll jiddispeċija li tara nuqqas ta' pot ma kienx hemm appoġġ għal proposta oriġinali tal-Kommissjoni fuq l-obbligazzjoni tal Sitti Membri Proof Correlation Tables. Il-Kommissjoni taċċetta anka s-sottuzzjoni tal disposizjoni permessa premessa li istati membri jsegwu din il-prassi sabiex niffaċilitaw ftejmu l-ewwel qari. Imma dan m'għandux ikun ikkonsidrat bħala preċedent. Ħankomplu nfittxu soluzzjoni orizzontali mal zlaturi għal dil kwistjoni orizzontali. Il-Komissjoni Ewropea tista' taċċetta il-pakketta kompromessa biex nsibu ftehim fuq direttiva u l ewel qari nħedġeċ il-Parlament sabiex jadotta l-istess pozizjoni. Grazie. Grazie. Eh. Grazie ħafna. Nibdew id-dibattitu fisem il-gruppi politiċi. Nibdew bil-grupp tal pp e. L-Onorevoli Sonic għal minuta nofs. Grazie ħafna, l-ewel net. Nishtiq nirringrazzja l rapporter Signora Evans, nir-ingrazzja għal xogħol eċċellenti mingħajr l-impenn tagħha kompromess bejn il-gruppi politiċi wara l-ewwel qari ma kienx ikun possibbli. Id-direttiva fuq sustanzi perikolużi titkellem dwar l-iżvilupp tas-sistema. Li provajna namlu kien illi innaqsu l-ammont ta' skart elettroniku u l-priorità prinċipali tagħna meta konnet nagħmlu reviżjoni ta' direttiva hi li nwaqfu standards u għat tneħħija ta' skart elettroniku. Id-direttiva il-ġdida il ġdida se tkun tfisser illi l-produtturi kollha ta' appliances elettriċi u elettroniċi se kollhom jobdu dawn id-dispożizzjoni il-ġodda u dawn se jkun ta' assistenza għal produtturi. Il-kompromess li il-ħaqna ba' wieħed b'saħħtu dan kollu id-direttiva l ġdida Ross tagħti l-kumpaniji biżejjed ħin sabiex il-prodotti tagħhom ikunu konformi ma' regolament il-ġdid il-metodoloġija u għabbażat fuq erriċ u dan ovvjament se jiprovdi assistenza kbira. Grazzi ħafna fisem il-grupp tal-SND il-Sur Lajnen għal-minuta u nofs. Ja, danke, Frau Presidentin. Grazie ħafna, Signora President, nittama il-Kommissarju. il il kommissarju jerġa jikseb eh, voċi l-ura li għanna bżon leħnu fil-konferenza ta' Cancun. U jina sorpris nara li wara revizjoni ta' kustjoni tal-sajt sanna sinjura Damanjaki illi qed titratta wkoll dawn il kustjonijiet perikolużi. Ma grazzi ta' dan il-Parlament ma kisibx da kollu li xtaqna, nes numru tlieta warabni, aħna jiddispeċina ta' dan, imma ta' sustanzi fil-ċentru ta' dibattitu tagħna u l-valutazzjoni tal-impatt se jkollha titressaq qudiem dan il-Parlament u għandna ħajkun hemm bżonn approvazzjoni sustanza b'sustanza u naraw xi problemi tfaċċaw. Hemm numru ta' eżenzjonijiet, hemm ħafna nuqqasijiet u hemm bżonn neżaminaw x'nuqqasijiet jeżistu għal rigward tal-saħħa fuq l-animali u fuq il-pjanti, hemm kustjoni pal-kadmin u kustjoni oħrajn għandna ħafna sostanza perikolużi fl-ambjent u hemm bżonn nikkontrollaw is-sitwazzjoni. għos nisma l-erba sqarrijiet, l-kar ta' komissjoni li jamlu konċessjonijiet u anke l-fatt li reġistrajna progress u għal-fat li tliet sen oħra ħanerġaw nivalwaw is-sitwazzjoni. Grazzi rapporter l shadows grazzi ħafna fissem l onorevole Kradmer għal-minuta u nofs. Ja, fil dank Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju. Naħseb illi il-proċess wasal fit mimu malaj ħafna ħaġa sorprendenti u jina sorpriżi sebna kompromess illi jina u l-grupp tiegħi naħsbu li nistaw napoġġaw. Naħseb li preċedentement eh, din leġislazzjoni kella qoddima ostakli kbar. U aħna provajna niddeskrivu sostanzi bħala perikolużi ħafna, bħal PVC u nanomaterjali per eżempju u jiena nistaqsi jekk kien iċċidja tajba li tpoġġi daw żewġ sustanzi fuq f'direttiva li ġib l-isem ta' sustanzi perikolużi. Jiena naħseb illi issa huwa interessanti ħafna illi id-diskutejna l-affarijiet fit-tul sabdejna niddiskutu l-grammi imma jidher illi hemm ċertu waqsma fejn protezzjoni speċjali hija meħtieġa fl-industrija pal per eżempju fl-enerġija rinnovabbli. Ma nistax nasbu f'sitwazzjoni fejn inkomplu neddu l-ambjent, nżidu tibdi fil-klima u ma nużawx enerġija rinnovabbli nżidu t-nġis. Nittama illi dil-ħagġa bħal din ma tkomplix kaxkaranka fil-ġejjini. Per il-gruppo dei konservatori. Grazzi fisem l-ICR l-onorevoli Gerling għal minuta u nofs. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Jien nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporter u l-personal tagħha wara negozjati twal ksibna ftejm li nistgħu nappoġġaw bħala grupp ta' ICR. Jiena xorta waħda nixtieq nieħu din l-opportunità biex nsemmi numru ta' oqsma. Il-tfassil mill ġdid għandalan li tejjeb dan test u hekk qed nippruvaw nagħmlu. Qed naraw il-produtturi, iżda jekk naraw ir-riżultati jidher li qed nagħmlu pass lura wisq. Naċċetta l-annes numru tlieta dwar is-sustanzi li huma taħsar għal bniedem iżda naqbel li kien hemm ħafna kriteri li dawmuna u suppost kena naħolqu ċertezza legali. Nixtieq insemmi li wessajna l-ambitu u koll. U kull ma nagħmlu huwa li u inċertezzi u eċezzjonijiet u jidher li minn tal-inqas għandna bżonn evalwazzjoni tal-impatt minnaħa tal-Kummissjoni qabel ma naqblu minn ma dan. Jiena naqbel li tlift argument iżda ma biddilx il-fema tiegħi. Naf li ħana faċċaw ħafna sfidi u għalek nilqa l-impen tal-Kommissjoni biex naħraw dan wara li tiġi aċċettata. Zda kienet tkun aħjar fl-opinjoni tiegħi li kieku dana minni qabel. Issa rridu naraw kif l-ambitu imbidel biex bekk naraw li tassow ikun hemm ċertezza legali. Anke fir rigward ir-regolamentazzjoni żejda naħseb li jekk nivvotaw favur kull ma nagħmlu huwa li qed nagħmlu regolamentazzjoni żejda għal prodotti tal-prodotti kimiċi, l prodotti taħsara tal-bniedem, għal s-saħħa tal-bniedem, eċċetera. Iżda xi darba oħra rridu naraw ir-reġim kif kelli jimxi u nimxu miegħu fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk nilqa' il-kummenta tal kummissarju tal-laqa dan il-punt li xtaqt namel. Grazzi fisem il-GUE NGL l-Onorevoli Wills għal minuta u nofs. Dankeschön. Zuerst möchte ich der Berichterstatterin danken. Grazie ħafna. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporter għamlet xogħol siwa ħafna. Resistenza reżistenza kbira min naħa tal-Kunsill u l-maġġoranza hawn tal-Parlament u għalhekk huwa storja ta' suċċess għax għaliex aħna rnexxinna naħdmu b'mod tajjeb ħafna u għalhekk sodisfatta ħafna nisibna qbil. Il-punti negattivi huwa li l-lista tal-sustanzi tal-chlorides u bromides u l-PVC ma ġewx inklużi minkejja li hemm tarif biżejjed biex tkun ta' evidenza li għandu jkun hemm projbizzjoni fuq dawn il-prodotti. Iżda dan mhux il-każ meta dan ħejtħol fis-seħ fl-2011. Numru ta' produtturi elettriċi ilhom resqu fuq is-suq prodotti bħal mobiles u computers b'dawn il-prodotti mingħajr ebda żieda fl-ispejjeż. Sinjuri, jiena naħseb li njorajna l-fatt u tlifna l-opportunità li l-industrija tal-tamir elettroniku tkun aktar favur l-ambjent, u għalhekk iktar milli nappoġġa il-produtturi li ma jużawx dawn il-prodotti kull ma t-namlu li nilħqu kemm nistgħu. Sinjuri, għandna miljuni ta' tunnellati ta' skart eh, elettroniku perikolus x'narmu sena wara l-oħra. Grazzi. Grazzi, issa fissem l-Europa tal-Libertà u Demokrazija l-Onorevoli Rossi għal-Minuta. Kollegi onorevoli fuq il abbozz ta' direttiva diġa tkellimna fil-Kumitat u edna nħankunu kontra għaliex rapporter bidlet bisħieħ il-proposta tal-Kommissjoni b'mod ta' restrizzjoni wessat il-kamp ta' applikazzjoni, proponiet 33 sostanza oħra fl-annes tlieta, bħal per eżempju il-fire retarders, il-bromides u il-chlorides u anke il-PVC u sustanzi miżjuda. U għalek kienem eżenzjonijiet, tempi ta' adattament u għalek kien ikunem restrizzjonijiet zejda għan nanomaterjali. materjali Għazla bħal din kieku kella approvazzjoni fil-Kamra kienet wassal għal danni kbar fl-ekonomija u anki telf ta' impjiegi. Fortunatament, grazzi għal numru ta' trilogi li jena ħadsen fl-imkien ma' Shadow Reporters, inna niksbu kompromess sodisfaċenti u bekk għanna ikonna revizjoni fi żmien tliet snin. Argument diffiċli ieħor huwa definizzjoni tan nanomateriali li ġiet imposposta l-proposta tal-Kummissjoni u għalhekk it-test jista' jiġi votat favur flimkien mal-emendi li aħna ressaqna. Grazzi. Grazzi sa l-kelma lil kelliema l-oħra fissimum nibdo ewwel bl-Onorevoli Vice Gerber għal minuta u nofs. Grazzi, grazzi, signora rapporter qed nitkellmu dwar id-direttiva Ros u suġġett kontroversjali ħafna għaliex hemm punti di vista differenti ħata tal-esperti, u għalhekk jiena sodisfatta ħafna li nixinna nsibu bil u fl-aħħar mill-aħħar ksibna riżultat ta' suċċess. Nixtieq nitkellem fuq żewġ punti b'mod speċifiku l-ewwel nett il-kamp ta' applikazzjoni biex bekk naraw fejn tapplika d-direttiva fuq liema sustanzi. Fil-bidu l-komp ta' applikazzjoni ġi interpretat biss għall appliances tad-dar. Biss Imbagħad wessajna l-kamp ta' applikazzjoni għal prodotti l-ġodda u għalhekk dawk il-prodotti teknoloġiċi jew inkella ta' enerġija li tiġġedded. U naħseb li hija gwida ta' direttiva kienet timraħ mod ieħor għaliex għall-appliances irid ikun hemm standards aktar stretti u aktar siguri meta mqabbel ma' teknoloġiji oħrajn. Per eżempju li jiġu stallati fil-miftuħ jew kella ma jistgħux jiġu riċiklati u għalhekk jiena provajt li jkun hemm l-eżenzjoni l enerġiji li jġeddu. Dan għaliex kienet tiswinna kontra li ndaħlu l-enerġija li tiġġedded f'din id-direttiva u kienet wassal l-aktar zvantaġġi ta' kompetittività u naħseb kienet deċiżjoni aktar għalija. Issa fuq l-annes numru 3 jena nħoss li kien kun ta' tħassib li 37 sustanza kienu jużu meqjusa bħala sustanzi prioritari mingħajr evidenza xjentifika li kienet twassal la proibizjoni tagħhom. Jiena dejjem kontra il-paniku iżda nixtieq xorta waħda nifraħ għal dan ir-riżultat li ksibna. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Van Bremp tal-żewġ minuti. Grazzi, President. Anki minn ħatijaj jiena nishtiq nifraħ l-rapporter Norevoli Evans għanda kapacita gbira ħafna li tikseb il-kompromess u għalek il-grupp soċjalista jista' jappoġġa r-rapport taħħam għax wassal għal bosta titjib biex ikun hemm analiżi aktar berreqqa ta' twessih tal-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva Ross. Dan għandu lan li tassow iżom l-implementazzjoni importanti tad-direttiva Ross, tad-direttiva Reach u tagħmel differenza bejn it-tnejn. Jiena nħoss li huwa importanti ħafna li l-Parlament għamil negozjati tajbin ħafna u madan issa rridu ngħaddu mill-ġdid dawk is-sustenzi kollha x'inhuma biex nkunu nafu x'inhuma u l-effetti tagħhom fil-ġejjieni. Per eżempju, dawk il-sustanzi li huma l-aktar kontroversjali, l-aktar li jagħmlu ħsara lil bniedem u mbagħad hemm sustanzi oħrajn bħal pereżempju il-fire bromelated retardants, bromides, chlorides fost oħrajn. Fir rigward innan il materjali għamilna xogħol siwi ħafna, nistgħu nagħmlu aktar, iżda sodisfatti ħafna l-Kummissjoni għamlet stqarrija propju fuq dan. Xtaqna nagħmlu aktar iva hemm aspetti oħrajn fejn aħna għadna mhux sodisfatti bħala grupp, il-grupp tagħna xtaq jinkludi sustanzi oħrajn pal per eżempju dawk li jeħtieġ li jkun hemm reviżjoni aktar ta' malajr u li jkollhom anqas deroga għalihom. Issa, fir rigward il-pannelli ta' xemx, il-grupp soċjalista kien l-unika grupp li sal-aħħar minuta baqa kontra għal din l-ideja zbaljata li nżommu l-pannelli ta' xemx fotovoltaiċi li lin mill-kamp ta' applikazzjoni. Kienem lobby bħalissa li ħa titkellem anke fil-ġejjini qed nitkellmu fuq il-kadmium mill-2003 u nħoss li ħasra li din is-sustanza mhijiex inkluża. Xorta waħda minkejja dan il-grupp soċjalista jista' jappoġġa dan il-kompromess u nittama li l-grupp EFD ma jitkellimx dwar dokumenti ieħor għax mhux possibbli li dan nagħmluh. Grazzi l-Onorevoli Schnellhardt għal minuta u nofs. Signora President, kollegi, Bil-verżjoni ġdida tad direttiva għanna natu kontribut għal ħarsin tal-konsumaturi u għal ħarsin tal-ambjent. Dan skont iksibniħ għanna qafas leġislattiv realistiku li huwa sejjes fuq is-sogri effettivi għal konsumaturi tagħna u anke għall-ambjent u jagħti ċertezza legali l-imprizi u anke l-investimenti u dan huwa tant importanti l-SMEs u anke għar-riċerka. U għalhekk fuq dan is-soġġett irnexxinna nsibu regolamentazzjoni bbażati skont ir-riski u għalhekk nixtieq nirringrazzja r-rapporter u shadow rapporters. Bosta drament għal illum li aħna nikundannaw il-fatt li l-pannelli tax-xemx jom barra minn din id-direttiva. Sinjuri, mish qed nitkellmu biss dwar il-kadmiju, qed nitkellmu dwar l-innovazzjoni u investiment u għalhekk rridu nħallu affarijiet separati. Hawnhekk qed nitkellmu dwar odot li jipproduċu enerġija u għalhekk ma nistgħux impoġġu kollox l-istess keffa. Per eżempju, jiena ma nixtiex nieħu sustanzi tossiċi u niblaħħom u għalhekk irid inkun ċert li dan is-sustanzi ma jintużawx fl-ambjent u għalhekk jien ma nkunx nista' niblaħħom. L-imprizi li jiproduċu l-PVC, tant għamlu riċerka f'dawn l-aħħar snin li rridu narfu r-riżultati li huma kisbu permezz riċerka tagħhom u għalhekk jiena sodisfatta dak li ġie preżentat u ħanamlu ħafna l-konsumaturi għall-ambjent u għall-innovazzjoni. Grazzi, naddi l-kelma l-Onorevoli Tatarella l-minuta u nofs. Grazzi, Signora President, membri onorevoli, f'dawn l-aħħar snin rajna sforzi kbar tal-istituzzjonijiet komunitarji blan li iwaslu għal produzzjoni l-rimi u l-ġbir tal-iskart ta' dawn il-prodotti elettroniċi li ħarsu aktar l-ambjent. Id-direttiva Ross huwa pass il-qoddim ta' din il-direttiva ta' din il-politika. Hija sfida u pis għall-kumpaniji iżda anki opportunità ta' bilħa il-kapacità li kunem offerta ta' prodotti inqas li nissu hija possibilità ta' differenzjazzjoni importanti ħafna u għalhekk għandha importanza ta' vantaġġ kompetittiv. Il-kumpaniji ma ridux ħarsu lejn regolamentazzjoni ta' din id-direttiva piżijiet u obbligi li jippenalizzawhom iżda opportunitajiet biex jtejbu il-prodotti tagħhom. Madara kollu, għatem eżenzjonijiet li kienu meħtieġa uħut minnom marbuta mal-krizi ekonomika u oħrajn għaliex ħajkunu mirati għal direttiva speċifika. Dan huwa l-istess każ li applika l nano materjali, għas-sigurtà, għal installations fissi, għal mezzi ta' trasport, għal tamir mediku, għal impjanti fuq il-ġisem tal-bniedem, għal pannelli tax-xemx u anke għat-tamir fil-rigward l-installations ta' riċerka u żvilupp. Fl-aħħar nixtieq nieħu l-opportunità biex nikun hemm aktar koerenza bejn id-direttiva r-ross u r-regolament REACH u nevetaw li jkun hemm kull tip ta' konfużjoni u nkella pjar ta' xogħol għaliex il-kumpaniji u l-konsumaturi għandhom bżonn ta' regolamentazzjoni ċara u ċerta. Grazzi. Naddu issa l-kelma lil dawk li talbu għal-kelma permess tal-procedura KSDI, nibdow bil-onorevoli jar għal-minuta. Frau Präsidentin, ich denke, das grundanliegende Richtlinie. Grazie ħafna, President. Jiena naħseb li l-intenzjoni tal-direttiva na nappoġġawa il-Kumitat leħqet n-nexxila terfa fuq spalleja il-responsabiltajiet u tajjeb id-direttiva. Hemm punti differenti li rridu namlu x'namlu huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tkun sigura u nħarsu l-ambjent. Iżda rridu attenti jekk importaw dawn il-prodotti. L-SMEs jeħtieġu jużaw ir-regoli li aħna nħejju għalihom u jħabtu rashom wiċċhom mal-burokrazija li aħna noħolqu ma affarijiet marbuti ma' xulxin. U għalhekk dan huwa proċess dinamiku u mhux statiku dan ifisser li rrid ikollna reviżjoni ta' aktar regolari li titressa qudiem il-Parlament bażi aktar regolari. Grazzi, issa l-Onorevoli Kadem għal-minuta. Signora President, Komissarju, jina naħseb li Dan huwa pass wieħed żgħir l qudiem iżda naħseb huwa pass l qudiem fid-direzzjoni tajba. Din id-direttiva minn tal-inqas tiżgura li bażikament kollox ikun kopert u dan ħajkun ta' linja gwida għall-ekonomija għaliex dak l-importanti u hawnhekk huwa li jkun hemm tarif għall-konsumaturi u naħseb li fil-ġejjieni ser ikun kruċali li l-konsumaturi jkunu jafu eżattament eh, riperkussjonijiet perikolużi staw ikollhom meta jixtru appliance partikolari. U għalhekk id-direttiva li jmiss m'għandix titkellem biss dwar il-rimi ta' dan l-iskart, biss għaliex naħseb li dan huwa responsabilità kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istati membri. Għandhom jipprovdu din l-informazzjoni minn issa għaliex naħseb li l-perjodu li ħallejna huwa twil wisq. Grazzi ħafna, kellimni miss għal-minuta. Grazzi, Signora President, kollegi, pajjiżi industrializzati il-ċiklu ta' tarif ta' mir eh, eh, elettroniku u elettriku et jiqsar u dan ifisser li jrid ikun hemm riċiklaġġ u dan kull ma jmur qed ikun aktar problema għall-ambjent. Dan l-iskart bosta drabi jkun fih ħafna sustanzi perikolużi u taħsara s-saħħa tal-bniedem huwa diffiċli ħafna li wieħed jaħles minnhom u għalhekk huwa possibbli li nsolvu din il-problemi billi jkun hemm designing apposta ta' dawn il-prodotti. Għandna nifukaw aktar li kemm jista' jkun hemm materjali li jieħdu post dawn il-materjali perikolużi, jew intalqas ikunu anqas perikolużi. Fil-kas tal-PVC naħseb li huwa diffiċli ħafna meta titiżomm mal-rekwiżiti ambjentali. Ikun diffiċli ħafna li nsibu replacement għal PVC. Grazzi tal-attenzjoni. Grazie. Grazie. Għedil kelmessa għal-Kummissarju Domenagi. Nisperaw li eh, t-mura l-ajar kem jistajku malaj. Grazie ħafna, President, eh, membri del Parlament, nishti għal dabar nifra, l-rapporter għax xol sivi li għamlet. Nħabba dan ix-xogħol ibes li jidher għanna ftehim il-Parlament. Dan hija naħseb li huwa importanti ħafna issa għandna pakketta regoli li bihom l-Istati membri kun jistgħu jiżguraw li l-prodotti elettroniċi li jieħlu fis-suq Ewropew huma ħilsa minn ċerta sustanzi perikolużi. Evidentement dak dan il-proposta kienet kompromess u aħna kulħadd jaf li l-kompromessi waslu għal kompromessi oħrajn. Din hija ħaġa evidenti. Iwa evidenti wkoll li l-Parlament u l-Kommissjoni u kulħadd involut wara ħafna bona volunta u r-riżultat huwa hija xi ħaġa li l-maġġoranza jiswa jappoġġaw. Evidentement ħafna xnajdu fisem il-Kommissjoni jiena nixtieq ngħid li aħna konna nippreferu kieku eh, l-kompromess ikun iżjed ċar dwar l-obbligi tal-istati membri u l-operaturi ekonomiċi fil-periodu ta' 8 snin ta' tranzizzjoni. Allora, id-dekjarazzjonijiet li saru mill-Kommissjoni fuq il-kamp ta' applikazzjoni juru it tri Compromised text on Jiena għal din raġuni nishtiq li daw id-dekjarazzjonijiet li fil-minuti, Signora President. Ma dana kollu aħna nassum l-obbligu li namlu valutazzjoni ta' impatt fuq it-tibdil fil-kap ta' applikazzjoni eh, forma serja u ħana ħanaħmu fuq dak kemm jista' jkun malajr. Immedjatament tidħol id-direttiva. Ara, dwar l-infurzar aħna nħossu li dispożizzjoni tal-direttiva dwar il-valutazzjoni tal-konformità u l-marketing ħamlu differenza xe kunem obbligi ċari dwar kif l-operaturi ekonomiċi juru eh, li il-prodotti tagħhom qed eh, jikkonformaw u kif l-istati membri eh, suppost li jiverifikaw il-konformità. Kollox fuq kollox, biex daħar tad dinja, nixtieq nirringrazzjakom għal għal kontributi ta' kom u suġġerimenti u li l-Komissjoni ħa ta' sumi. Grazie. Grazie ħafna. Ola għall-onorevoli. Għaddu issa għall-onorevoli għad Evans għal zewġ minuti. Grazie ħafna, President. Jena xtin ringrazzi l-kollegi ti għaj kolla għal kommenti li huma saru eh, kun qed jisma' dan id-dibattitu jaf kemm differenzi fil bej gruppi u kien hemm proċess diffiċli imma għandna issa l-appoġġ tal-gruppi kollha u nispera li fil-votazzjoni tal-erba dina iġi riflessi naħad gost ukoll nisma l-Kommissjoni hija impenjata direttiva għax il-ġejjini tad-direttiva innefisa ovvjament ħad tkun fidejn il-Kommissjoni jekk eh, il-tiġi adottata l-erba aħna mhux ħajkonna m'għandniex poteri oħra ta' kodeċiżjoni allura tkun il-Kommissjoni li eh, turi l-kap ta' applikazzjoni u limitazzjonijiet nispera u nitlob il-Kommissjoni li t-priorizza da ħalli kunu nistaw kem jista' jkun eh, natfu din il-dat tinġis li joħloq problemi għal bniedem u għall-ambjent. Kif għal kollegi, il-prevenzjoni aħjar minn kura. U eh, Mm, ħafna zjed eh, sustanzi minn dawk il-metalli tqal u flame retardants li huma limitati bil-direttiva Ross u hemm ħafna provi li juru li hemm bżonn li jkun hemm limitazzjonijiet fil-ġejjina. Dan id-dibattitu qed jiġi segwit minn ħafna nies, inklużi l-industrija u l-NGOs u jiena verament nemmen li f'dan l-aħħar, fl-kompromess aħħari aħna qed nolbu. Eqreb l-avnijiet ta' Ross u jkonna leġislazzjoni zjed eh, effettiva jekk il-Parlament tifota favur taħħa l-erba li ġej. Grazzi ħafna. Għalsa temmina debattitu u nivvotu għaw fuq dan l-erba fil flofsenar Devo fare alcuni annunci. Eh...